għadhom għaddejjin u draw aktar minn darba mingħajr mal-Unjoni Ewropea u għal dak li ġara. Tajjeb, il-minuti ta' din is-seduta ser ikun sottopost għal approvazzjoni tal-Parlament kif ikonna seduta li jmiss plenarja. Jekk ma' lebda kummenti nixtieq ngħid illi s-seduta tal-Parlament Ewropew spiċċat nixtieq ilkom laqwa tmiem il-ġimgħa.